Eh, futur ambjentali ma ma jfissirx aħna rridu xi futur iswed aħna għandna nħarsu wiċċna l qudiem lejn futur tajjeb għal kulħadd. Grazzi ħafna. Mela, wasanna fit-tmim ta' din il-parti ta' dibattitu u e, nivutaw fuq u dan il-rapport f'nofsinar. Mela, ħankomplu bil-agenda ta' għana u nekanna l-mistoqsija orali mill-Kumitat tal-Ambjent Saħħa Pubblika u Sikurezza tal-Ikel u din għandha xaqta ma' sit forum din jidwar l-ilma. Richard Sejbel ħajkun l-ewwel kellimi. Għandek il-mikrofonu. Grazie ħafna, President. Parlament Ewropew sottomet riżoluzzjoni għal din il-forum din jidwar l-ilma li jem f'Marsej, sfortunatament ħafna mill-kollegi ma setawx jihdu parti f'dan il-forum minħabba dan sanzjoni prelarja. Imma koll nixtieq infakkarkom li dan huwa sitt forum dinji dwar l-ilma mwem rezoluzzjoni mill-2010 ta' ġnus maqda dwar id-dritt tal-bniedem għal l-ilma u kif ukoll għadra. drenaġġi Naħseb li din hija il-punt ta' tluq għad-dibattitu u rizoluzzjoni xi ċifri. Għan ħafna ilma mielaħ. Wieħed punt erba biljun metru kubiku ma dana mhux l-ilma ħelu nistgħu nużaw ħafna minn dan ilma jgħat taħt l-artu biex inkunu nistaw nużaw wieħed fil-mija biss huwa disponibbli għalina fil-preżent. 60% fil-mija ta' dan qed jiġi użat fil-preżent jekk tara il-konsum tal-ilma fid-dinja qed jirdoppja qed jikber fl-istess ritmu tal-popolazzjoni. Aħna għandna bżonn nirriflettu fuq dan u naraw kif din il-talba tkun tista' tiġi sodisfata. Aħna nużaw ħafna mill-ilma għal biex nsaqqu 20% għall-industrija u kollu 8% għall-djar għanna urbanizzazzjoni britmu maġġel, specialment fid-dinja li qed tiżviluppa u il- tbassir fil-prezent jgħidu li fil-dinja sviluppata ikunem hemm sal-2050 50% żieda fil-konsum tal-ilma. Speċjalment meta jekk wieħed iżon f'moħħu li sal-2050 probabbilment jkun hemm 9.3 biljun persuna fid-dinja u aħna għandna bżonn ukoll nitmaw lil dawk in-nies. Immaġina l-pressjoni fuq ir-risorsi tal-ilma li għandna. Imma hemm aspetti pożittivi wkoll. L-ewwel MDG, millennium Development Goal, u hija aċċess għal ilma nadif biex qed jixrob. Il-fuq minn 95% tan-nies u għandhom aċċess imma bdar eh, sistema ta' drenaġġ adekwat ma tantx eh, avanzajna daqshekk. Imma jekk rridu nagħmlu eh, progress hija ħaġa ċara li aħna rridu nsolvu il-problemi, l-sfidi dwar l-ilma li għanna qoddimna. Għadana jfisser li għanna bżon jkun hemm żvilupp ta' il-pajjiżi l-Indja u ċ-Ċina, l-dinja il-popolazzjoni tagħhom kollha rnexxielhom jaslu eh, ċina u l-Indja jkollhom ilma biex jixorbu tajba eh, kulħadd, imma s-sitwazzjoni fl-Afrika hija differenti. Naħseb kulħadd jaqbel li l-let motiv tal-forum huwa li wasal iż-żmien għas-soluzzjonijiet. Għandna bżonn nibdew nimplementaw ir-riżoluzzjonijiet tagħna u l-forum fil-preżent qed jaħdem dwar fuq jaħdem fuq 12 priorità u tlet eh, miri strateġiċi. L-ewwel huwa jiżgura l-benessri tal-persuna li l-pjanata tkompli tkun blu, it-tielet li tagħmel kontribut għall-iżvilupp ekonomiku. Aħna x'għandna bżonn namlu biex naslu għal dam dak huwa l-bażi tar-riżoluzzjoni tagħna. L-ewwel qabel kollox għandna bżonn intejbu l-informazzjoni li għandna. Hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar eh, dwar l-ilma kemm niġġeneraw narmu narmu ilma, kemm nġisem, għandna bżonn informazzjoni biex inkunu nistgħu nagħmlu politiki effettivi. Għanna bżonnu kol nħarsu lejn id-żoni fejn nis qed jispostaw. Din hija importanti ħafna dak li nxaqsa il-forum aħna nitkellmu dwar da fir-riżoluzzjoni tagħna ma kifat. Dan hija ewa essenzjali li aħna jkollna eh, kooperazzjoni transkonfinali bejn l-istati għax hemm ċerta riskju li li nuqqas tal ma jista' jwassal għal konflitti u għalek għanna provaw nifacċaw daw situazzjoni fl-istess ħin inżommu l-paċi bin il-maniera ħaġa importanti oħra hija li fil-ġejjini il-kwistjonijiet kollha għandhom neħdu nota tagħhom meta nitkellmu dwar il-provvista tal-ma fil-ġejjin, l-industrija, il-bidja u l affarijiet oħra. M'għandniex ninsew laqqas <clears throat> li hemm dimensjoni reġjonali għal dan il-kwestjoni. F'ċerta żoni hemm naqqas ta' ilma, f'reġunijiet oħra hemm ħafna ilma u nizguraw li ma jkun hemmx ħela. Grazza ħafna sur Zejber. Sfortunatament il-kollega Potoċnik ma jistax ikun għawek tajt il-kummissarju u talabni biex nħodlu postu. Jiena kell l-opportunità napparteċipa eh, f'parti mill-forum tal-ilma Marsej kif ukoll eh, kollegi Pibels u Ġorġiva issa mistoqsijiet tiegħek. Jiena nfakkar li hemm dekjerazzjoni ministerjali mill-Franza u fimkim reprezentanti u kommissjoni. Il-kommissjoni matul 20 ta' snin zviluppat politika ta' ilma mill-2000 mill-Water Frame Directive biex eh, ikun hemm eh, status tajjeb għall-ilmijiet kollha tal-Unjoni Ewropea fuq bażi fuq ġestjoni tal-xmajjar biex eh, tindirizza l-pressjonijiet kollha li hemm fuq l-ambjent tal-ilma fejn mhix majjar indipendentement mill-pajjiżi. L-Unjoni Ewropea tipproponi din l-approċċ fid-dinja kollha. dan kollu għamilna ħafna sforzi imma naslu għal-miri tagħna u jwa sfida kbira nħabba kwistjonijiet li hemm pendenti kwalità u l-kwantità. Għandna bżonn ukoll nħarsu lej il-vulnerabilità tal-ambjent tal-ilma u tibdil fil-klima u niżguraw li l-adattazzjoni għal tibdil fil-klima hija ħaġa li nieħdu lota tagħha fil-politiki tal-ilma. Il-Kommissjoni prezentat plattaforma bbażata fuq webpage eh, l-European Climate Adaption Platform hija soluzzjoni konkreta li tiffoka fuq kwistjonijiet bħal bħal arar eh, u nixfa. L-Europa qed tagħmel kull ma tista' fil politika tagħha biex tippromuovi ġestjoni tal-xmajjar eh, bħala il-mezz biex naslu għal Millennium Development Goals u li jkun hemm governanza f'livelli differenti. Jiena għalhekk nixtieq mir referenza għal blueprint tal-2000 u 12 biex salvagwardja ta' risorsi tal-ilma tal-Unjoni Ewropea li huwa risposta tal-Unjoni Ewropea għall isfidi li għandna u Dan il-blueprint għandwa soġġett għal valutazzjoni ta' impatt li jissuġġerixxi azzjonijiet f'seb'a' aspetti l-użu tal-art inċentivi ekonomiċi biex mm, dwar il-prezzijiet tal-ilma biex jirrifletti il-kost veru u t-nġis, eh, miri ta' l-efficienza, għal ilma fil-livelli kollha eh, tal-Unjoni Ewropea, fix-xmajjar, issa fuq l-innovazzjoni, l blueprint ħad komplementata eh, bi partnerjat mal-partit interessati u s-settur privat u l-blueprint ħajħares ukoll kolla forum biex wieħed jista' itejjeb il-governanza. Eh, per eżempju, janalizza l-organizzazzjoni amministrativa u biex naqsu l-pis amministrattiv Issa ħad prova ikun hemm ukoll titjib fl-istatistika eh, dwar il-pressjoni li fuq ir-risorsi tal-ilma u l-intejbu s-sistema ta' titjib fl-ilma u nizvilupaw roadmap għal riċerka fl-aħħar il-blueprint ħat tissaħħaħ l-impenn tal-Unjoni Ewropea biex tasfat għal Millennium Development Goals għal aċċess għal ilma u għal dranaċċu kollu l-implementazzjoni tal-qafas, tal-implementazzjoni ħajġi tradott għall-integrazzjoni tal-ġestjoni tal-ilma u kunem azzjoni speċifiċi u t-espandi l-inizjattiva. dekirazzjoni tal-World World Water Forum tikkomplementa l-komunikazzjoni tal-Europea dwar eh, eh, kwistjonijiet li hum ewlenin għandu xaqsmu mal-ilma biex ikun hemm l-implementazzjoni tal-żvilupp tal-. -żvilupp, tal Grazzi ħafna. Kommissarju, naddu sa dibattitu tagħna mill kelliema tal-gruppi politiċi s u għabek kollox IPP Sofi u li għanda minuta u nofs. President, Kommissarju, eżis kollegi, il-kwestjoni tal-aċċess għall-ilma u għall drannaċ hija essenzjali f'opinjoni tiegħi għal din ir-raġuna li jien kontenta li kont involuta fl-imkien ma' Richard Zejber biex nipprepara mozzjoni riżoluzzjoni dwar dak li huwa volut fil-forum dinji tal-ilma. Ħajjitna u s-saħħa tagħna tiddependi fuq l-ilma, il-ħaj ħajiet biljuni ta' persuna jina eh, jina niġi Burkina Faso eh, remota eh, jina eċt ma daw n-nis kont nuża l-ilma qiegħed Eh, rajt id-diffikultajiet popolazzjoni li għandhom. Huma mħazmin li tfal tagħhom huma morda. Jiena ħad gost li nisma li l-ewwel għan, l-ewwel mira tal-MDG kienet jħagġa li wasanna li qabel iż-żmien indikat 2014. Ġifiri, n-numru ta' nies li jkollhom aċċess għall-ilma waqa' nofs Eh, mill-1909 u dina ġaw sanna li fl-2010. Dan hija aħbar verament tajba. Ma dana kollu u inċentiv biex wieħed ikun jista' jaġixxi eh, u iżjed. l azzjoniet tagħna eh, jagħtu l-frott tagħhom jiena kuntenta ħafna minn ir-riżoluzzjoni u nixtieq nisħaq fuq tliet ideat ewlenin. L-ewwel qabel kollox kif għad nagħmlu kull ma nistgħu biex naslu għal miri tal-MDGs tal-ġus maqoda kollha specialment l-aċċess għal sistema ta' drannaċ adekwat. Issa dwar mm, ġestjoni tal-xmajjar u l-problemi ta' ġis fil-bidu mhux fit-tmiem il-xmara. U għanna bżon għanna bżon ukoll solidarità tal-ilma ġifir niġbru il-flus fi Franza biex imtejbu l-aċċess għal għall-ilma kif għamilna fi Burkina Faso. Grazzi ħafna. Issa fizem il-Soċjalisti u Demokratifi is-Sunjun Jura Daċenja Oktavja Sarbu. Grazzi ħafna, President. Jena nishtiq trasmetti eh, messaċ ċar l-ilma huwa risors li wieħed juża ma' oħrajn u m'għandux tiġi trattat iżu bħal merkanzija biex wieħed jagħmel gwadan għal ftit. L-aċċess għall-ilma tax-xorb u għal sistema ta' drenaġġ huwa dritt uman. Dak huwa l-messaġġ ewlieni politiku nixtieq nittrażmetti u l-Unjoni Ewropea titrasmetti f'Marsejja. Il-proposta ta' riżoluzzjoni wkoll tidħol f'affarijiet oħra u wieħed mill-elementi li importanti huwa l-użu tal-ilma fil-bidja il-70% tal-ilma li noħorġu minn natura jiġu użati fil-bidja. U ħafna f'xetta pajjiżi eh, jasal sa 80% u anki 90% li wieħed jagħti garanzija għall-ilma eh, huwa ħaġa li nistgħu nagħmlu biss jekk napplikawha fil-livell iżjed wiesa biex nipprovaw niproduċu zetikel minn binqas ilma. Per eżempju, sistema ta' ta' bex u nimsaqqu kif insaqqu. Wieħed irid jistimula dat tip ta' tisqija eh, biex il-bdiewa tal-Unjoni Ewropea jużawhom u neliminaw l-xkiel li hemm fl-użu ta' dawn it-tip ta' teknika tal-pajjiżi terzi. Ma nistgħux ninsew li 70% tal-ilma fin-natura jispiċċa fil-bidja, ma fl-istess ħin eh, eh, nitilfuħ 30% eh, tal-ikel, ġifiri dan jfisser terf tal-ilma. Eh, għalla bżon intejbu il-katina minn meta niproduċu sa fejn ikkonsmaw. Eh, l-użu adekwat tal-ilma għandu xaqsam anki ma' sigurta tal-ikel. Rridu affarijiet oħra, pempju l-biodiversità u t-tibdil tal-klima. U għalek għanna bżon ikonna forum internazzjonali li jħossib din il-kwestjoni li dinjija Nispera li eh, f'Marseja nibatu dal-messaġġ u anki fil-konferenza ta' Rio. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa fisem l allianza tal-Liberali Demokratiċi għall-Europa, xur eh, Gerbanjan Gerbandi. Zewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Meta aħna nitkellmu dwar l-ilma u l-importanza internazzjonali li għandu l-ilma. Aħna ħafna drabi nisimaw kwotazzjoni mill-Bank Dinji tal-1990. Fil-li għajt li issa għanna l fuq iż-żejt, imma s-seklu ġiħlin eh, u għal-ilma li ħan l fuq dan huwa tbassir verament eh, deprimenti. Ħana ħan iġildu ma xurxin għax ma jkollniex biżejt ilma. Imma l-kwotazzjoni tajt iżjed. Approach to managing this precious and vital resource. Want anders dan bij olie hebben we het over een hernieuwbare Mhux bħal żejt, l-ilma jħagġa li u wieħed jistaj ġeddet, fil sens nistaw nużaw kemm kem nistaw, ma rridu nagħmluha b'forma eh, raġonevoli. Dak hija eh, eh, il-bażi ta' Marsej. U anki fir-Rio mm, plus 20 f'Ġunju. Din il ġima il-rapport, ħarġ il-rapport ta' ġdus maqda fuq il-żvilupp tal-ilma u dak il-rapport huwa serju. Imma fl-istess ħin mhuwiex wieħed pessimist biex ngħidu hekk hemm ħafna punti kritiċi, speċjalment li qegħdin naħlu r-risorsi tal-ilma fuq l-art. ċina Kalifornja u ħafna partijiet ta' dinja għandhom żom noqdu attenti hemmhekk, speċjalment ir-rwol tal-bidja b'da kollu. Eh, il-kooperazzjoni hija importanti ħafna. Il-bieraħ il-Presidenza Danisa wasta tal ftejn maċ-Ċina biex titrasferixxi iżjed teknoloġija mill-Ewropa għal ċina fil-snin li ġejjin. Għat investi 500 biljun euro fil-ġestjoni tal-ilma. Dak huwa evidentement eh, nqablu l-sitwazzjoni bej iż-żejt u l-ilma. Mija opportunità mhux biss teddida aħna nkunu involuti biex nikkooperaw internazzjonalment għal ġestjoni aħjar tal-ilma. Grazzi. Grazzi, jgħid il-President issa fisem il-ħodor u l-Alleanza Hilsa eh, tal-Europa l-Onorevoli Michel Rivasi. Qabel kollox, President, punt pozittiv għanna rizoluzzjoni fuq l-ilma u juri li l-Parlament għandu intenzjoni tajba. Jena malan kollu nisħaq diversi problemi għandu xaqsmu mal-ġestjoni tal-ilma. Palissa fil-Marsejja hemm il-forum dinji tal-ilma imma hemm ħafna kritika bej il-konflitt ta' interess bej il-President tal-Forum su Louis Fouchon li huwa fl-istess ħin President tal-Utilità eh, tal-Ilma eh, f'Marsija li huwa eh, situazzjoni fejn konflitt bej interess kummerċali u interess pubbliku. ħaġa li wieħed rid jaraf. Meta niġu għal ġestjoni tal-ilma aħna ma rridux li jkun aħna rridu huwa li jkun kontroll mill-awtorità pubblika u mhux mill-settur privat u eh, dekjarazzjoni li l-investiment privat għandu jizgura dritt għall-ilma, massa il-dibattitu għati jiffoka dwar eh, fuq il-privatizzazzjoni tal-utilitajiet tal-ilma, tal-organizzazzjoni ti produċu l-ilma. Il-tini problem huma l-ilma u s-saxħa. 88% tal-mart fil-dinja huwa dovut għall-użu ta' ilma mhux eh, tajjeb jew sistemi ta' dranaċ li mhux tajbin. Għandna bżonn investu fit-trattament tal-ilma li joħroġ mill-produzzjoni industrijali li jiġi mormi minn trattament u l-impatt għandu fl-ambjent. L-aħħar ħaġa hija l-enerġija u l-ilma. Tafu l-ilma ma nistax tissupplixxih mill-ġejjin ma' Eh, l-użu tal-oil shell jista' jwassal għat nġis tal-ilma fl-art. Qed naraw li fil-Kanada u l-Istati Uniti ħajkun hemm tniġġis massif inħabba l-iżvilupp tal-settur tal-oil shell. Għanna bżon intejbu l-kwalità tal-ilma fuq livell Issa fisem li sijar l-onorevoli Uski, Miroslav Uski, għal minuta. Grazie ħafna, President. Ħafna drabi jiena konsidrat bħala wieħed persuna li tikkritika eh, il-politika tal-ambjent tal-Unjoni Ewropea, ma fil-każ tal-ilma jien verament nappoġġa il-kellima li tkellmu qabli. L-ilma huja problema huwa problema ta' dinja kollha u eh, ġestjoni ħażina tal-ilma jew inkella ma nħarsux Il-provvista tal edmija problema serja. Jiena nappoġġa il-konferenza, il-forum li għaddej bħalissa u l-abbozza riżoluzzjoni, ovvjament ċerta eċċezzjonijiet. Forsi bizbal aħna qed niddikjaraw li l-ilma wa risorsa tal umanita eh, bħala riżultat m'għandniex eh, tkun eh, ejjun ta' gwadan jekk nappoġġaw dik is-sentenza naħseb li ħajkun taddida għal ġestjoni tal-ilma f'diversi stati, għalhekk jien nappoġġa eh, l-emenda ta' Richard Seiber u oħrajn biex eh, nagħmlu referenza eh, għal gwadan leġittimu. Jekk din l-emenda ta' dina nappoġġa ir-rapport kollu, grazzi. Fin Dank, kollegi Uski. Es folgt Frau Kollegin Matthias für eine Minute. Grazie, onorevole Uski, onorevole Mattias, al minuta. Grazzi tassew, President. Jien nixtieq nagħti eżempju fil-Portugal bil-fondi pubbliċi u l-fondi Ewropej aħna irnexxilna nigarantixxu lil lum 98% għanna kopertura ta' 98% ta' fornitura tal-ilma u 90% fir rigward ta' sistemi ta' dranaġġ. Dan mħallas mill-Portugiżi u minn dawk li ħalsu it-taxxa fl-Ewropa. Issa l ma qed jiġi privatizzat fil-Portugal. U għalhekk qed nagħti dan l-eżempju unek din il-Kamra biex nurikom x'qed nagħmlu ħażin sejjer zmerċ fis-settur tal-ilma kemm fil-Portugal kif ukoll fid-dinja. Aħna qegħdin nindirizzaw l-ilma bħalli kieku kienet xi komoditi, imma dan mhuwiex minnu dan huwa ġid pubbliku, huwa ġid pubbliku skars u m'għandniex nibdluh fi prodott kummerċjali, kulħadd irid ikollu aċċess għall-ilma. Ma rridux inħalsu għalih, ma rridux innixsu l-ilma, ma rridux naħlu l-ilma. U id-dritt tal-ilma huwa wieħed mid-drittijiet fundamentali tal-bniedem li wieħed jipprova jagħmel profitti mill-ilma. Huwa xi ħaġa bħalli kieku wieħed qed ibih l-arja fil-boros tal-plastik mux sew illi hemm ħafna persuni illi m'għandhomx aċċess għall-ilma. Grazzi l onorvoli Paxka. Grazzi ta sew President, Kummissarju. L-ilma, l-ilma huwa kritiku għal pjaneta tagħna. Huwa prerekwiżit bażiku għal ħajja tagħna neħtiġuh għad-djar tagħna għall-industrija għall-bidja il-sorsi ta' l-ilma jiddeterminaw fejn aħna nistaw nejxu u fejn nistaw niproduċu eh, l-ilma. Il-ġisem tagħna huwa mamul minn żewġ terzi ta' ilma persuna kbira fil-modi dwar l-ilma qal illi l-ilma jista' jwassal għal ħajja tajba, ħajja b'saħħitha. Konsum ta' l-ilma jiżdied skont il-mod ta' kif is-soċjetà iġġib pruħa u għalhekk aħna rridu nitalmu illi nużaw l-ilma b'mod aktar effiċjenti u għallek leġizlazzjoni aħjar dwar protezzjoni aħjar ta' rizorsi tal-ilma u li garantixu l-użu effiċenti fl-industrija huwa importanti biex ma naħlux lanqas attra iktar. Grazzi l-Onorevoli Stadler għal minuta. Grazzi, President. Il-laqat ta' WWF sissa kellhom lan illi isolvu il-kwistjoni il kwistjoni dwar l-użu tal-ilma b'mod li jagħmel sens irridu nkunu grati lejn il-kollega tagħna tal-li ipproduċa din il-ħidma u tkellem dwar l-aħjar direttivi biex insolvu kwistjonijiet marbuta mal-ilma fejn ma tantx hemm provvista tiegħu. Ovvjament miżati għal ilma maħmuġ ilma illi jinxtorok il-motta kif nindirizzaw l-ilma dawnu mal-aħjar prattiċi u irridu nħedġuhom. Il-komissarju issa għal 12 sena issa ilna napplikaw mod mhux xira din id-direttiva dwar l-ilma. Dan ma ġiex applikat kif għandu jkun f'xieħut mill-istati membri u għalhekk nixtieq nistaqsi lill-Kummissarju biex taħseb dwar il-possibilità tal-zidiet f'dan il-forum u tiżgura illi din id-direttiva ta' bilħaq tiġi implementata kif għandha tiġi implementata. Jekk taqra rizoluzzjoni tista' tara illi hija importanti u dan huwa l-aħjar messaġġ illi dan il-Parlament għandu jibgħat lil forum u għalhekk inser nivvota favorih dan il-messaġġ. Grazzi Onorevoli Statler. Issa kellima l-oħra L-Onorevoli Sonic, minuta u nofs. Grazzi tassew, President. Ftit persuni jirrealizzaw li 40% tal-persuni fid-dinja m'għandhomx aċċess għall ilma tajjeb għax-xorb. Biljuni ta' persuni jixorbu ilma illi mhuwiex tajjeb għas-saħħa huwa imniġġes l-ilma huwa kruċjali għas-sikurezza alimentari u għall-bidja u għalhekk aħna rridu nifrankaw l-ilma u dan huwa pass biex aħna niġġieldu il-faqar ukoll. Irdu nfakru li nfusna illi aċċess għal sistemi ta' dranaġġ u eh, ilma nadif huwa dritt bażiku u ġi magħruf dikjarazzjonijiet marbuta ma' dan. Irdu narfu illi aċċess faċli għall-ilma Iżminijiet għall aċċess faċli tal-ilma issa ma domx magħna u għalhekk irridu nindirizzaw l-isfidi illi għandna marbuta mal-isfida demografika tal-popolazzjoni tal-bniedem illi qed tiżdied. Aħna irridu nirrealizzaw li jeżistu dawn il-problemi, irridu nittħattu dwarhom biex bekk inrawmu kuxjenza fost l-opinjoni pubblika irridu infittxu l-appoġġ tal-persuni kollha madwar id-dinja għaliex b'dan l-appoġġ biss. Aħna nistgħu tabilħa niksbu riżultati tangibbli. Dank, Herr Sonic. Es ta' kollegi. Grazzi Grazzi tassew, onorevoli Sonic. Issa l-onorevoli Parnio għal-minuta. President, Kommissarju. Fl-okkazjoni ta' dil-mozzjoni għal rezoluzzjoni nixtieq inqajjem żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net xem friskju fi rigward tal-ġestjoni tal-ilma fl-Ewropa u fid-dinja mbagħad għandi mistoqsija lil kummissjoni. Jiena naħseb li rdu nieħdu azzjoni biex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw it-ħassib tagħna fir-rigward tas-CIP. X'hemm friskju dan nafuh, l-ilma huwa negozju kbir fis-seklu 21. Mhux faċli wieħed isib soluzzjonijiet biex waslu għal paċi fl-Ewropa u fid-dinja, riskju fi rigward tal-ġestjoni tiegħu, fi rigward ta' sikurezza alimentari u fl-okkażjoni ta' dan il-forum u kif qalet il-kollega l-Onorevoli Rivazi. Hemm wisq tħassib kummerċjali illi kien jider illi ħareġ minn dak id-dibattitu kien hemm wisq interess kummerċjali f'Marsejl u għalhekk il-mistoqsija tiegħi għaliex m'hemmx konsistenza bejn il-ġestjoni tal-ilma u r-riżorsi marbuta mal-ilma u s-CIP Dan għaliex m'hemm xejn fir-riforma ta' CAP illi tirrigwarda eh, ġestjoni responsabbli tal-ilma. Skont ma kienet qed tgħid l-Onorevoli Sabu u għalhekk komissjoni ek jogħġbok xi weġibid dwar dan. Grazzi Onorevoli Panjo, issa l-Onorevoli Gerens għal minuta. Grazzi, l-importanza ta' dan u r-rabta ma' l-iżvilupp jiġġustifika l-involviment tal-Kumitat tal-Iżvilupp tal-Parlament xi tħejji għal dan id-dibattitu. Dan huwa is-seba' MDG l-ilma huwa mniġġes u dak li rridu nagħmlu huwa illi nqisu l-istrateġija dwar l-ilma fl-azzjoni tal-politika tagħna kollha l-iktar fir-rabtiet mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. L-ilma huwa indispensabbli biex il-bniedem ikampa, ma nistgħux nitrattawh bħala xi ħaġa kummerċjali. U għalhekk huwa importanti illi aħna neħilsu mill-affarijiet kollha illi jistgħu jolqtu dawn il-prinċipju, hemm bżonn ta' infrastruttura tajba l-provvista tal-ilma għat-tisfija tiegħu u kol biex insewu id-danni fis-sistema tal-ilma. Jekk dan isir mis-settur privat nistaw naraw illi hemm eżempju ċar ta' interessi privati illi qegħdin imorru kontra dawk ġenerali. Grazzi l-Onorevoli Ferreira, fl-Ulju 2010, fit min battalja twila l-Assemblea Ġenerali tal-Nazzjonijiet Uniti sedet tadotta rezoluzzjoni illi taraf id-dritt għall-ilma ta' xorb u għall sistemi ta' dranaġġ bħala dritt tal-bniedem, dritt li huwa essenzjali jekk wieħed irid igawdi mill-drittijiet tiegħu. Il-Kummissjoni tappella l-Istati u l-Organizzazzjoni Internazzjonali biex iżidu l-isforzi tagħhom biex jagħtu lill persuni kollha ilma tajjeb għax-xorb u sistemi ta' dranaġġ li ma jiswex ħafna flus u li huma siguri ma sar xejn minn dak iżmillaw iżda issa xi pajjiżi u dan jinkludi ċertu stati membri qegħdin jippruvaw jagħmlu vito fuq dan it-test. U mbagħad fl-aħħar vot astjenew. Xi persuni jippreferu approċ ambigu, approċ parzjali għaliex jafu illi jistgħu jaqalawha tajjeb jagħmlu profitti billi jipprivatizzaw l-ilma li nigarantixxu id-dritt għall-ilma u sistemi ta' dranaġġ mhux ser imur kontra ir-rejba tal-kumpaniji il-kbar u għalhekk irridu niżguraw illi l-ilma jibqa' ġid pubbliku. Grazzi Onorevoli Ferreira issa għal minuta u nofs l-Onorevoli Gutierrez Cortines. Għaj un problema che me preocupa jeske es que para muchos eh, Grazie un problema li tirigwardani u dinija dwar li ħafna persuni l-ilma ma jiġġeddiġ Dawa red. L-ilma tarġalura għura l-art, ma mux dejjem imbur l-istess post. Dak li l-ilma li jevapora fil-Mediterran huwa l-istess li eh, hemm fl-Awstrija u Praga. Jiena naħseb li wieħed il-Kummissjoni tinsista iżjed fuq il-bżonn li nispostaw l-ilma minn naħdor. L-idea li li eh, xmara tiġi ġestjonata uh, adekwata hija ħaġa eh, importanti ħafna, specialment transkonfin, fil-kas transkonfin għamman mill-kas ta' Turkija, li ma' trixek ma' n-insistu li għat tibdil verament eh, dajja ta' kħan xasam l-aquifiers. Il-maġġoranza tal-korruzzjoni teżisti fej jintu tuża l-attiv ta' ma' forma moħbija Naħseb li fl-istess ħin relazzjoni bej il-bidja u l-ilma jħad n-nirru riveduwa. Ma jistax ikun ikun hemm prodotti li jkun smaw ħafna ilma jekk aħna namlu prezz fuq l-ilma li jitħallas dal-prezz biex jirrifletti li, per l-ħass juża ħafna ziet ilma u aħna nesportaw nirriflettu dan fil-prezzijiet tagħhom. Grazzi. Dank Frau Kollegin Gutierrez, es folgt nun Grazzi onorevoli Gutierrez, issa l-onorevoli Estrella għal minuta. Grazzi President. Huwa kruċjali li nitkellmu dwar il-kwalità u l-kwantità tal-ilma. L-impatt ta' tibdil fil-klima fuq l-ilma dan l-impatt nistgħu narawh minħabba illi naqas il-livell tax-xita f'pajjiżi fl-aħħar ta' frar 68 fil-mija tal-pajjiż kienet isofri minn nixfa u 32 fil-mija kienet isofri minn nixfa estrema dan huwa diżastru. Il-nixfiet joqtlu ħafna persuni. Il-kriżi tal-ilma dwar il-kwantità u l-kwalità dinja konsegwenza ta' l-użu u l-abbuż eċċessiv tal-ilma. Hemm problema bil-ġestjoni L-Unjoni Ewropea dan tarfu, taraf li huwa meħtieġ illi niżviluppaw sistema ta' ġestjoni tal-ilma li korretta eh, moralment u skont l-etika qed jintilef ħafna ilma, tinħela ħafna ilma, 50% tal-ilma fl-Ewropa qed jintilef minħabba nuqqas ta' effiċenza. Kulħadd għandu jkollu aċċess għal dan il-ġid pubbliku. Dan mhux prodott li jista' jwassal għal spekulazzjoni, il-problema hija li rridu nindirizzaw il-ħela tal-ilma u l-iskarsezza. Grazzi onorevoli Estrela, issa għal minuta l-onorevoli Verġa. Grazzi. Is-sitt forum dinji dwar l-ilma issa għaddej u naraw li dan mhuwiex l-unika pjattaforma għad dialogu kif tgħid ir-riżoluzzjoni. Hemm forum alternattiv illi għaddej bħalissa li jinsisti dwar id-dritt tal-ilma, l-ilma mhuwiex eh, ġid eh, kummerċjali imwa għax ħaġa meħtieġa biex il-bniedem jgħix bħal dawl, pal xemx mandux ikun soġġett ta' ġestjoni lanqas waħda pubblika, mandux ikun sors ta' profit u għadrit għal-bnedmin kollha. U l-mod ta' kif qed naraw dawn il subijiet privati u eh, pubbliċi dan mhux mod tajjeb kif qed isiru. Irdu naħsbu dwar ir-responsabilità fil-konfront tal-Unjoni Ewropea u inġeluhom jirranġaw l-affarijiet meta huma ikunu qegħdin meta nkunu qegħdin nagħtu konċessjonijiet ta' servizzi pubbliċi għandna bżonn ta' approċċ globali u jiena sodisfatt li qed nara illi fi Franza hemm ħafna awtoritajiet lokali qed jiddeċiedu illi ikollhom ġestjoni pubblika tal-ilma. Grazzi issa ngħaddu għal proċedura catch DI l-Onorevoli Nikolescu populația mondială a depășit deja pragul de 7 miliarde de ființe umane. Grazzi, eh, President. Fil-popolazzjoni dinjija eh, naraw li diġa qabżet is-7 biljun u l-ħtieġa tal-ikel ser tiżdied b'70% sal-2050 dan ifisser żieda ta' 19% fl-użu tal-ilma fil-bidja u dan huwa responsabbli għas 70% tal-konsum tal-ilma kollu. Rezoluzzjoni biex xieraq titkellem dwar progress teknoloġiku. Tippermetti biex il-politika tal efficienza tal-ilma tagħna tittejjeb. Titkellem ukoll dwar mekkaniżmi ġodda illi qed jiddaħlu. Naħseb li hemm riżultat pożittiv illi jista' joħroġ minn użu aħjar tal-uċuħ ir-raba' ġenetikament modifikati dan ser jippermetti biex il-bdiewa iħarsu l-ambjent u jiffrankaw l-ilma grazzi. Grazzi ħafna l-onorevoli Nikolescu. Issa l-onorevoli Molkova. L-aċċess għall-ilma tax-xorb hija problema kbira għal ħafna pajjiżi fid-dinja. Minna l-oħra għanna ħafna ilma fl-Ewropa u ħafna drabi ma nużawiex b'mod razzjonali, naħluha bla doċċ u dan l-abbuż tal-ilma qed jikkontribwixxi għal bidla fil-klima. Jekk nistgħu nirregolaw l-emissjonijiet, u eh, il-flussi ta' xmajjar u l-produzzjoni industrijali, forsi dawn l-affarijiet jistaw jgħinuna biex inħarsu l-ilma ta' taħt l-art u anka nżommu fejja għal-ilma. Eh, billi eh, noqdu attenti ħafna anka noqdu attenti dwar l-użu tal-ilma mill-bjar taħt l-art. Rridu noqdu attenti għax ġestjoni ħażina twassal l-ħsara kbira u Eh, palma jagħmel l-arar eh, li jista' wasal anke telf tal-ħajjiet. Irridu nħarsu wkoll lejn miżuri tekniċi li jistgħu eh, jittieħdu nassikuraw li l-ilma ta' xita jinġabar u jasal fl-impjanti fejn jista' jinħazen. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Miranda sa. Obrigada, Presidente Grazzi President, jiena ġeja mill-pajis ta' elf xmara għal il-poeta tana fil-poezija famuża tiegħu il-xmajjar u l-nixi tal-ilma huma importanti ħafna. ħafna pajjiżi fl-Ewropa hemm il-privatizzazzjoni tal-ilma u imbnu anka impjanti tal-ilma il-ċittadini qed iħallsu ħafna flus biex jikun smaw l-ilma. Anka eh, il-prezz tal-ilma meddigi mandux prezz ġust u wissanna din il-krizi tal-ġestjoni tal-ilma. Għanna bżon imbidlu il-paradigma u naraw li konna sostenibilta. Eh, l-ilma mux bis fattur fil-produzzjoni huwa dritt eh, tal-bniedem biex nasikuraw eh, l-benessri tal-bniedem huwa bene beni pubbliku. Il- Model għandu jinkludi l-ħarsin tal-ilma, il-kwalità tal-ilma, nanħarsu ix-xmajjar, għanna nħarsu il-baċiri uh, tal-xmajjar. Grazzi ħafna. Eh, L-Honorable Sinclair issa. Grazzi, President. Jina nilqa dialogu internazzjonali li ħajsir din il-ġimgħa f'Marsilja li huwa importanti li min jieħu deċiżjonijiet fl-Istati Membri u fin-Nazzjonijiet Uniti fil- jaraw li jkun hemm kwalità u aċċess għall ilma dan huwa xi ħaġa importanti wa dritt tal-bniedem m'għandux jintuża għal profitt kummerċjali eċċessiv. Louis Forjon dak li ħareġ mill-forum huwa eh, xi ħaġa ta' tħassib ħafna mill-ilma jintuża għal bedja fir-Renju Unit nafu li ma hemmx soluzzjoni faċli fir-rapport eh, li jisemma illum dawn l-affarijiet ma jisemmawx. Isom ma jeżistux, grazzi ħafna. L-Onorevoli Jordan. Il-ħajja tal bnidem hija marbuta mal-ilma. Ma nistgħux nejxu bla ilma. U fir-rigward tal-provista tal-ilma, ma naħsibx li qed nagħtu attenzjoni biżejjed għal dawn l-aspetti fl-Ewropa. Fl veru il-maġġoranza tal-pajjiżi m'għandhomx problema marbuta mal-ilma imma fil-pajjiżi terzi hemm iva pajjiżi fejn hemm diffikultà u nafu illi minħabba l-tkabbir tal-popolazzjonijiet u deforestazzjoni u it-kabbir insostenibli eh, dan kollu ħajwassal għal problema tal-ilma anka f'pajjiżi fejn issa m'hemmx problema. Il-pajjiżi fis-Slovenja fir-rigward tal-ilma fil-fatt huwa wieħed mill-pajjiżi illi għandu sistom, eh, eh, għandu eh, situazzjoni problematika minħabba nuqqas ta' xita u għalek li aħna rridu nifukaw ħafna aktar fuq dawn il-problemi biex nikkonkludi l-onorevoli Klas. Grazie ħafna. Il-konflitti marbuta mal-ilma juruna kemm hija serja sitwazzjoni tal-ilma għax aħat ma jista' jgħix mingħajr ilma 900 miljun ruħ m'għandhomx aċċess għall-ilma tax-xorb u aktar minn 600 miljun m'għandux apparat sanitarju adattat. Dawn huma kollha drittijiet bażiċi. L-aċċess għall-ilma huwa dritt bażiku, kulħadd għandu jkollu l-ilma. Però il-politika eh, tal-ilma tagħna għandha tkun waħda ta' Eh, Prekauzzjoni għanna naraw unħarsu l-ilma eh, il-trasferiment ta' teknoloġija għandu jiġi promos madwar id-dinja ħafna mill-industrija u mid-djar jaħlu ħafna ilma illi jispiċċa fis sistema ta' dranaċ mingħajr ma jerġa' jiġi trattat għalhekk irridu nkunu effiċjenti fl-użu tar-riżorsi u fil-mod ta' kif nużaw u nerġgħu nużaw l-ilma. L-ilma eh, illi eh, jidħol fil-dranaċ huwa xi ħaġa li tista' terġa' tintuża għandna nqisuha. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Klas biex nikkonkludu il-diskussjoni naddu għal-Kommissarju. Hemm tliet punti l għenet l-Onorevoli Versi kien qed referi għal talba biex jiġu privatizzati s-servizzi tal-ilma. Il-Kummissjoni mamlet lebda talba bħal din, il-liġi tal-ilma hija neutrali. Il E, e, din il-ħaġa taqa fil-fatt fil-kompitu tal-istati membri. L-onorevoli Statler qal semma il-problemi bil-direttiva tal-direttiva e, għafas marbuta mal-ilma. Tafu illi kienem diskussjoni sistematika dwar il-ħtieġa li fl-Ewropa nimplementaw id-direttivi b'mod tajjeb u meta joħroġ il-blueprint li jiena referejta liha fil-bidu, hemmhekk ukoll ħajkun hemm idea ta' kif nistgħu intejbu l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni ambjentali fl-Ewropa. Dwar dak li qal l-Onorevol Panjo meta qal mhix ħaġa stramba li għal-kem nafuwa il-problema li qed tiżdied tal-ilma din ma tiġix indirizzata fil-politika marbuta mal-agrikoltura ma din ħataqa taħt il-tieni pilastru l-Parlament diskuti ma mal-Kummissjoni eh, dan u jina ħan semmi dan il-punt eh, anka lill-Kummissarju Potoċnik. Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu. Grazie ħafna. Komissarju Hedegaard. Dan jikonkludi id-dibattitu. Mela, għanna rezoluzzjoni għalek il-tpoġġiet u d-dimna mill